il-rapport ta' Senjura Redding dwar il-negozjati dwar il-ftajim dwar il-kommerċ fis servizz Naddi l-kelma mela l-Senjura Redding. ċer, komissarju, kollegi, dan ilu jiġi negozjat bejn 23 pajjiżi mill-2013 jirrappreżenta l-maġġor parti ta' eh, dawn it-tip ta' servizzi, però l-pubbliku ma jafx bih dan il-ftejim. Ah, Ħajkolna bosta regoli, regoli li għandhom xaqsmu ma' telefon, karti tal-kreditu, eh, mezzi ta' trasport barra minn pajjiżna, anka meta jwieħed juża social networking tal-internet, l-ebda eh, setturi digitali, trasport, u s-semmi anka servizzi finanzjarji muħħa jaħrab minn dawn ir-regoli tal-ftejjim għalhekk aħna ma nistgħux niżbalja huwa għalhekk illi aħna minkejja li l-Kummissjoni qed tmexxi n-negozjati f'isem l-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew li jikkontrolla l-Kummissjoni eh, jixtieq illi jfassa linji ċari u anka kif qed jurina dan ir-rapport, il ir-rapport illi nar l-erba' naħseb vot fuqu, ir-riski huma tant kbar illi l-MEPs apparti eh, forsi nuqqas bil politiku bejnietna, rridu noqogħdu attenti li ninaqdu biex nieħdu deċiżjoni fuq dan, fuq il-forma u anka fuq l-isfond ta' negozjati dwar il-forma issa għanna unek xaħġa kompletament ġdida. L-ħafna ħafna snin negozjati kienu e, sigriet, mod sigriet u mill-2014 l-għawn l-affarijiet imbidlu il-gruppi politiċi prinċipali qegħdin jassiguraw segwitu wara kull negozjati kif ukoll dialogu intens fih dan il-Parlament flimkien mal-konsultazzjoni ta' tmin eh, kumitati parlamentari kif ukoll is-soċjetà ċivili u oħrajn. Wara talba tagħna il-mandat tal-Kunsill u anka l-proposti ta' kif ħandaħlu l-Unjoni Ewropea dawn diġà ġew pubblikati u nixtieq nirringrazzja lill kummissarju talli i tant għenet biex naslu u b'dan ir-rapport nixtieq ngħid li aħna nixtiequ li nagħmlu pass aktar il qudiem fit trasparenza. Dak li huwa sustanza l-kambjament li għandna huwa wieħed ukoll radikali huwa ir-responsabilità tagħna ta' deputati illi ngħidu x'tip ta' tiża rridu, x'tip ta' ftehim rridu u x'tip ta' ftehim ma rridux. Il-messaġġ tagħna huwa wieħed ċar aħna nixtiequ regolamenti internazzjonali aħjar, regolamenti li jkunu ġusti u solidi. Mod aktar preċiż dan ir-rapport fih ċertu linji blu aktar reċiproċità għal dak li huwa l-aċċess għas-swieq mod partikolari f'dak li għandu xaqsama telekom, il-trasport u anka is-swieq pubbliċi aktar drittijiet tal-konsumaturi kontra l abus pal per eżempju f'dak li għandu xaqsama l-spam u l-roaming u aktar ta' vantaġġi għall-SMI stana kif ukoll aktar parteċipanti fil-negozjati biex aħna nkunu nistaw anka nikkonsidraw iċ-Ċina x'inhu ma linji ħomor tagħna dawn għandna bosta minnhom is-servizzi pubbliċi tagħna u audiovisiv dan għandu ikun esklus mod espliċitu il-dritt tagħna li nirregolaw dan rridu inħarsuh u anka drittijiet fundamentali b'dak li għandu xaqsam mal-data, protezzjoni tad-data din rridu nħarsuha wkoll. Anka dawk illi huma ċaqliq ta' ħaddiema kwalifikati jekk ikollhom kuntratt u aħna nixtiequ wkoll illi għal dik li għad-difiża tagħna ma jistax ikollok ftejjim mingħajr protezzjoni u mingħajr protezzjoni jekk ma jkollokx ftejjim. Aħna nixtiequ peress li għanna unek kważi 30% tas suq internazzjonali L-Unjoni Ewropea għanda eh, tibdel is-sitwazzjoni ddaħħal regoli internazzjonali li jkunu aktar ġusti u aktar solidi. Eżis kollegi nar l-erba intom se jkollkom l-opportunità illi tibatu messaġġ b'saħħtu lil min qed jinnegozja sabiex dawn in-negozjati jimxu eh, fid-direzzjoni tajba u dan għal ġid tal-imprizi tagħna fl-interess tal-ċittadini tagħna ivvutaw kontra jekk tivvutaw kontra tivvutaw għas-sitwazzjoni kif inhi Ġviri ma jkunx hemm il-reċiproċità ma jkunx hemm regoli. Jekk tivvutaw favur ir-rapport se tkun qed tivvutaw favur it-tibdil, it-trasparenza, id-difiża tal-valuri tagħna, tal-interessi tagħna li tivvutaw favur u illi torbtu b'mandat il-Kummissjoni illi tkun trasparenti u ċara. Mela jgħan responsabiltajiet tagħna. Grazzi, il-Kummissarju Malmstrom. Grazzi ċer, wara nofsenar tajjeb, għajna nishtiq nirringrazzja l-Parlament tal- kemm kienu involuti, kien ħafna komitati eh, involuti fil-tisa, grazzi anka lilek, Sinjura Reddik, ta' kemm inti għamilt, u anka nirringrazzja l-Shadow Rapporters, dan huwa importanti għalina wkoll li nassiguraw illi naħdmu flimkien mal-Parlament Ewropew. Kif tafu servezzi Dan huwa 70% tal-GDP ma jirrapprezenta 25% tal-kummerċ estern tagħna. Tiża mela huwa mod ta' kif ħal nġibu dan l-iżbilanċ f'postu u niftħu għas-swieq għal fornituri ġodda. Din il-ġimgħa in-negozjati Negozjaturi minn 23 eh, membri tal-WTO għet jiltaqgħu fil-Ġiniva għal round ieħor ta' negozjati Dan huwa importanti anka fid-dawle tal-progressi li diġa saru ridu nkomplu sejrinek. Jiena stajt niltaqa' mal-Ministri, kważi l-Ministri kollha ta' dawk il-pajjiżi illi huma involuti f'Davos, nafu sa fej wasalna, l ambjans kienet waħda pożittiva ħafna. U nixtiequ illi sa tmim ta' din is-sena nalqu dan id-dossier. Dan huwa importanti, l-kontenut huwa aktar importanti sintendi mill-li naġlu illi ikonna pjan ambizjuż hija xi ħaġa tajba, napprezzaw ħafna ir-rakkomandazzjonijiet tagħkom illi intom daħaltu fir-riżoluzzjoni li ħatiħdu vot fuqha nar l-erba. Aħna nixtiequ illi dawn jiġu konsidrati matul in-negozjati kif qed inti fir-riżoluzzjoni Pessaħa eh, saħħa ta' tiża nixtiequ illi ikolna suq globali ta' dawn is-servizzi. Din hija opportunità tajba biex neliminaw l-ostakli eżistenti li lum qegħdin iffixklu l-esportazzjoni ta' dawn is-servizzi. Aħna nixtiequ li jkollna regoli aktar effettivi u trasparenzi f'dawn il-servizzi sabiex naħolqu dan is-suq globali. Dan u anka kontribut importanti għal l-aġenda tal-kummerċ multilaterali l-aktar u aktar eh, fejn wieħed meta jitkellem dwar dan fil-kuntest post Nairobi. Dan huwa anka importanti ħafna lija personalment illi kollok parteċipazzjoni wiesa kemm jista' jkun fit-tiża ħalli bekk aħna nkunu nistgħu noħolqu din il-multilateralizmu eh, globali. Kifet għanna 70% ta' dawn is-servizzi, kummerċ ta' servizzi u għanna wkoll eh, nikkonsidraw illi ndaħlu li ċina Dan huwa importanti ħafna anka għal multilateralizmu ta' dan il-ftejjim. L-Unjoni Ewropea kienet qed tmexxi l-isforz biex tfassal l-istruttura ta' tiża, l-arkitettura ta' tiża biex din tkun konformi mal-ftejm tal-gas u di bekk kieku jiffaċilita ħafna dan li qed ngħid l-aspett multilaterali ta' dan il-ftejim. Jaħġa tajba li intom apprezzajtu ħafna l-isforz li minna brabta ma' trasparenza, grazzi tal-li għafastu fuq dan il-punt, u ħna se namlu minn dak li nistaw biex inkomplu navanzaw. Issa ser turċivu dokumenti anka il-Kunsil se jkollna bosta eh, briefings ukoll. Um, kif taf inti ir-rapporter se tmexxi dan is-Sinjura Redding, apparti dan aħna rridu nassiguraw ir-rapporti kollha mill-rounds ta' negozjati dawn ikunu pubblikati fuq l-internet. Nixtieq anke nserħilkom moħħkom um, fuq xi punti li semmejtu fil-rakkomandazzjoni tagħkom. Ir-riżoluzzjoni titlob illi il-parteċipanti kollha tat-tiża ehm, dawn i jkunu parti mill-konvenzjoni tal-ILO. Jekk aħna nixtiequ illi kolna il-multilateralizmu, rridu nifukaw fuq il-gas. F'gas m'għandniex dawn dan it-tip ta' ambitu da' wiesa u ma nissemmewx konvenzjonijiet u liġijiet daqshekk sek eh, internazzjonali. Hija xi ħaġa din rridu nikkonsidraw jekk ikollna parteċipanti ġodda, forsi jsibuha diffiċli li huma jaċċettaw dan il-punt Però jaffi kollu kumbat for oħrajn fejn wieħed ikun jista' jaċċetta il dawn il-liġijiet. Hija l-intenzjoni tiegħi u tat-tim kollu illi aħna inkunu nistaw niddeċidu fuq il-livell ta' eh, protezzjoni li nixtieq u b'mod unilaterali aħna mhux eh, ħani kompromettu b'dan bl-ebda mod anka nixtiequ li l-awtoritajiet kollha fuq l-iskali kollha illi huma ikunu jistaw um, ikunu protetti kif għanna fit-trattati. Il-tillet net jina naf li l-abbozz dan isemmi illi għanna il-mode one, mxit tħassib emmek, għanna se jkollna approċ kaut l-aktar f'dak l li s servizzi finanzjari, pero f'setturi oħrajn, bħal per eżempju servizzi digitali, għandek hemmhekk potenzjal ta' tkabbir u dan huwa fl-interess tal-Unjoni, il-natura transkonfinali tantija hija parti importanti mit-teknoloġija li aħna ma nistgħux innaqsu mill-commitments tagħna. Il-protezzjoni tad-data, dritt fundamentali tal-Unjoni Ewropea, tiża mhux se taħdem kontra dan u fl-aħħar nixtieq ngħid illi dwar l-arkitettura ta' tisa kena mek negozjati diffiċli ħafna li waslet għal dan u jekk aħna ser nipruvaw nfixklu dan li ksibna ħana ġom morru lura għal zero. Pero nixtieq biss ngħid illi dawn il klawzoli japplikaw biss f'każijiet speċifiċi ħafna f'każ ta' diskriminazzjoni din ma tapplikax għal liberalizzazzjoni ġifiri l-impenn għal aċċess għas-suq dan huwa punt sensittiv ħafna dan li qed insemmi. Għalhekk ċer, eh, jiena naħseb li għandna hawnhekk din ir-riżoluzzjoni messaġġ ċar minn naħa ta' din l-istituzzjoni biex nagħlqu dawn in-negozjati. Inti Intom għettu xinuma l-linji homor ta'kom, rajt il-kontribut ta'kom, grazzi, grazzi anka tal-opinjonijiet l-opinjonijiet tal-kumitati u jiena garantilkom li se nkun qed naħdem magħkom kif inkunu qegħdin naħdmu biex ikollna eh, l-eluq għal dan il-ftehim. E Fissam il-Kummissjoni Kumitat tax-xogħol issa il-Sur Onorevoli Handel. Grazzi ħafna. Il-Parlamenti titkellem għawek fuq it-tisa din xaġa importanti imma ma nistawx noqogħdu sempliciment eh, nippuntaw sebajna biss. Sfortunatament hekk qed jiġri mill-2007 law kellna 64 każ ta' użu tal-fond għall-aġġustament ta' globalizzazzjoni eh, li li suppost qed jirranġa l-problemi li eh, joħorġu mill-globalizzazzjoni. Kien għalhekk li l-Kumitat tal-Impjiegi talab għal ratifikazzjoni u l-implementazzjoni għal-menu ta' tmin regoli tal-ILO illi dawn eh, ikunu suġġetti għal sanzjonijiet u dan mhuwiex xi ħaġa li inkluża fil-rapport. Hemm eh, lingwaġġ eh, li jgħid sempliċement li dawn għandhom jiġu konsidrati. Il-Turkija u l-Istati Uniti u pajjiżi oħra ma tantx impressjonaw ruhom dan it-tip ta' lingwaġġ. Għandna naraw illi ikkunem ċertu klawżoli ċari li ma nistawx kun lura fuqhom. Bek biss tkun ġusta t-tiża. Grazzi fissem il-Komitat tal-Sviluppi Signora Sanchez. Grazzi ħafna. U grazzi għal kollha li qed mu sabiex taraw li kunem negozjati sabiex dan il-ftejn ma tantx ikun daqshekk ħażin. Grazzi anka lis-soċjetà ċivili tal-li tkellimtu dwar dawk il-kapitli tat-tisa illi verament ma jistgħux jiġu aċċettati. Jidher li dawk li qed jippoġġaw dan il-trattat talmu lezzjoni mill-TTIP. Kull ma għamlu kien illi jibdlu xiftit klim u jagħmluhom għam klim sbieħ imma superflui numru ta' emendi ta' minna nittawlulom dawk l-emendi illi edin jitolbu l-użu ta' listi pozittivi illi ma jkunx hemm espansjoni bla kontroll ta' servizzi finanzjari u il-rifjut tal stands standstill fost oħrajn. Nittama li ehm, peress illi il-ċittadini mhux qed ninfurmawhom għalmenu ejja nagħtuhom l-opportunità illi jivvutaw u li juru x'inhi rida tagħhom. Grazzi. Fisem il-Komitat tal-Affarijiet Kummerċjali Monetarji l-Onorevoli Mosca. Grazzi. Il-lan ta' tiza bħal dak ta' kull ftejm kummerċali għandu jkun fil-ferma tagħna li wassal vantaġġi lil konsumaturi u l-ħaddiema Ewropej permezz tal-inklużjoni ta' standards ambizzjużi illi waslu għal kabbir fit-tul li jkunu jistgħu jiddixxiplinaw il-prestazzjoni tas-servizzi Anki f'dan ir-rigward, fir-rigward tal-servizzi finanzjari, il-Parlament Ewropew jitlob li jkunu implementati standards internazzjonali mingħajr ma nieħdu impenji ġodda li jistgħu waslu għal kompromess tal-standards tal-Unjoni Ewropea fis-settur finanzjarju. Tiż għandu jkun opportunità sabiex fuq livell globali niġildu kontra l-frodi fiskali, l-evażjoni, pjanifikazzjoni fiskali aggressiva u riċiklaċ tal-flus fis-settur tal-servizzi finanzjarji. L-aħħar imma mhux l-inqas nitolbu lill kummissjoni biex timxi aktar lejn it-trasparenza, element essenzjali sabiex iċ-ċittadini ħassew miktar parteċipi fid-deċiżjonijiet li nieħdu ta' kuljum. Nittamaw li l-vot favorevoli tal-Kummissjoni jista' jkun eh, konfermat anke minn dan il-Parlament. Grazzi. Il-numru eh, Fissam il-Komitat tas-Suq Internu l-ħajsin tal-Konsumatur l-Onorevoli eh, Rosier. Grazie, Monsieur Grazie, President fuq dan il ftajim fuq il-kummerċ s-servizzi dan huwa ftejjim ġdid li għandna qoddimna diskussjoni ġdida fil-Parlament Ewropew din id-diskussjoni qiegħda terġa' tqajjem l-istess kwistjonijiet u l-istess problemi illi kellna fuq ftejmiet oħrajn. L-ewwel net kwistjoni fuq Ilan għaliex ftajim ta' skambju eh, ħieles m'għandux għan fih innifsu imma sempliċement jekk ikun utli li għall-kumpaniji u ċ-ċittadini għalhekk il-prinċipju ma' sempli eh, kompetizzjoni ekwita vulnerabli eh, aċċess għassu u anki il-possibilità illi wieħed jilleġifera fl-interessi eh, ġenerali. Mbagħad il-problema tal-metodu b'din in-nuqqas ta' trasparenza, noqqas ta' trasparenza rappreżentanti li aħna tal-ċittadini u anki l-nuqqas ta' trasparenza s-soċjetà ċivili. F'dan ir-rapport aħna rridu waslu messaċċar rida iva iktar trasparenza ma rridux li konna hemm evażjoni fiskali u dumping soċjali rridu nħarsu d dejta personali ta' ċittadini Ewropej u rridu neskludu minn dan il ftejim ċerti servizzi, servizzi pubbliċi iva ma anke servizzi kulturali. Nirringrazzja l kollegi kollha u l-rapporter li qegħdin eh, jippruvaw waslu dawn il-messaġġi u eh, nirringrazzja l-rapporter. Grazzi. Is-Sinjor Reintke fisem il-Kumitat tal-Isvilupp Regionali. Grazzi ħafna, President, Kommissarju, kollegi. it tiza huwa ftehim verament wiesa illi ser jaffetwa livelli lokali u reġjonali tal-gvernijiet. Tal U kien għalhekk il-Kumitat tagħna kien ċar ħafna fl-opinjoni tiegħu. E, Tisa ma jistax imur kontra l tal-politika ta' koezjoni fl-Ewropa x'dak huwa l-iprema ta' investimenti li għandna. Aħna fl-opinjoni insemmu l odda dwar il-servizzi pubbliċi u qed neħdu gost naraw li dina tissemma b'mod ċar anka fir-rapport ta' Sinjura Redding Aħna rridu jkun hemm sigurtà, li jkun hemm trattament ugwali u illi jkun hemm affarijiet li nistgħu nifilħu għalihom. Irridu nassiguraw illi fit-tiża il-setat ta' tiħid ta' deċiżjonijiet tal-awtoritajiet tagħna ma jkunux affettwati sabiex inkunu nistgħu nilħu l għanijiet illi deċidejnijhom aħna stess nkunu nistgħu nirrappreżentaw l-interessi taċ-ċittadini. Dan il-Parlament eh, għandu l-kompitu li rappreżenta l-interessi taċ-ċittadini Ewropej u illi is-servizzi pubbliċi xirqa. Dak huwa l-opinjoni tagħna fil-Kumitat Reġi. Grazzi. Mhux qed naraw hekk is-sur Albrecht mhux qiegħed f'postu. Jidher illi mhux qiegħed fis-sala, mela allura nagħti il-kelma l-Onorevoli Ivan de Kamp fisem il-Kumitat tat-Turismu u tal-Trasport. Grazzi ħafna, Sur President. L-Ewropa għandha ħafna sfidi d-dima naħseb illi kulħadd jaf dwarhom dan hemm il-problema tal-wasla tar-refuġjati u żida fin-nazzjonaliżmu. Imbagħad fis-settur ta' trasport tiża għandu numru ta' benefiċċju ta' vantaġġi, pereżempju it-trasport tal-ferroviji. Jiena naħseb illi fl-Ewropa eh, nistgħu ħafna affarijiet pożittivi anka fil-qasam tas-servizzi Jiena qed nitlob illi nagħtu iżjed każ l-aspetti soċjali tal-ħaddiema fil-qassam ta' trasport. Eh, Natu każ l-influenzi li ġej minn barra mill-Ewropa li qed jaffettawhom ħafna. Qed nitlob ukoll illi noqogħdu attenti għal qasam tal-posta u anka dak ta' trasport pubbliku. Jiena eh, nixtieq li l-Kummissarju, anzi, eh, nawgura res il-Kummissarju anka relatur, grazzi. Fissem il-Komitat tal-Industrija, tal-Riċerka u tal-Enerġija, l-Onorevoli Borrelli. Grazzi, President, pala rapporter tal-opinjoni ta' ITRE fejn aħna appoġġajna kemm l-istruttura ġenerali ta' rapport trading, trasparenza, e, kontabilità u anki ħtiġijiet speċifiċi ta' telekomunikazzjonijiet u l-enerġija jiena rrid nispjega għal fejn qed nagħmel dan l-intervent. Il-Parlament Ewropew qiegħed jikkompleta l-mandat tal-Kunsill biex joħloq rabtiet oħrajn li dan in-negozjati delikati jridu jirrispettaw rabtiet li għandhom xaqsmu ma' sustanza rispetta sovranità, reċiproċità, garanzija ta' vantaġġi effettivi għal ċittadini u l-kumpaniji għaliex huwa importanti ħafna li aħna inħarsu l-modell ekonomiku soċjali tagħna billi nirrikonoxxu l-importanza li aħna natu lis servizzi pubbliċi u rabti tal-proċedura ċessa dokumenti, konsultazzjoni mal-partijiet kollha konċernati u kontroll dejjemi tal-Parlament irridu niggarantixxu li n-negozjati jirrispettaw il-prekawzjonijiet kollha mitlubin bir-raġun miċ-ċittadini Ewropej li nirrappreżentaw għalhekk irid ikun ċar liċ-ċittadini li l-Parlament mhux se jivvota favur trattat imma trattat iktar serju u eh, stringenti fuq in-negozjaturi. Grazie, Grazzi, issa l-Onorevoli Kaspari għandu l-kelma. President, Is-Sinjura Redding ġiet innominata għal premju eh, tal-MP fih dan il-Komitat Inte din is-sena u naħseb jekk tħares lejn dan ir-rapport verament tajt kemm jistħoqqa dan il-premju. Iżda, hemm ħaġa stramba li qalet u forsi dil-sentenza wahida jistħoq għal premju i qalet mandi kun hemm lebda ftehim mingħajr protezzjoni imma lebda protezzjoni mingħajr ftehim. U naħseb dan huwa l-qofol tas-suġġett. Għal-grupp tagħna f'dan il-Parlament aħna rridu ftejmijiet, aħna rridu nagħmlu impatt fuq globalizzazzjoni, rridu regoli vinkolanti illi wieħed ikun jista' jisfidhom. Iridu nħarsu iċ-ċittadini u l-ħaddiema tagħna u dawn li jkunu jistgħu jserħu magħhom dawn ir-regoli. Din qed darba qed niddiskutu din il-kwistjoni fil-Parlament u din hija xi ħaġa tajba. Fl-2013 qabel ma bdew in-negozjati konna fassalna r-rapport u konna spjegajna biċ-ċar x'inhi l-opinjoni tagħna. Is-Sinjura Redding ħadet ħafna ħin biex analizza dan fil-font f'dawn l-aħħar xhur u jikkonsidrat il-punti li għalina ma ta' importanza. U jena wek indur fuq il-Kommissjoni u nitloba biex tamel dak li ser jiddeċidi l-Parlament nar l-erba, naħseb li ser jiddeċidi b'maġġoranza eh, kbira u nittama illi dan ir-riżultat tal-Parlament twaslu lura fil-Kommissjoni. Għax naħseb dan ser ikun xi ħaġa illi ser jagħti imbuttatura lis-servizzi għaċ-ċittadini tagħna. Jekk xi ħadd imur pereżempju ehm, skiing, barra minn pajizu hemmhekk għandu bżonn servizz. Jekk xi ħadd għandu eh, polza ta' assikurazzjoni barra minn pajizu dak ukoll għu servizz u jistħoqqu regolamentazzjoni. Is-sur Kaspari għandek blue card mis-sur Rui. Taċċetta? Iva. Grazzi ħafna. Is, għandi mistoqsija l sur Kaspari. Is-servizzi jistaw waslu għal żieda fil-pagi, ġifiri iżjed eh, poter tal-akkwist u dan naturalment ikollu impatt anke fuq il-kompetittività. Mela l-mistoqsija tiegħi hija din. Mu ma taħsibx li importanti għall-Ewropa li jkollna dan it-tip ta' ftejmijiet u li eh, nikkonkludu sabiex ikun hemm benefiċċju anke għall eh, kumpaniji Iva, ekku, Fil-fatt dak huwa l-punt ta' dan il-ftehim li jkun hemm prezzijiet iżjed baxxi u illi niffaċilitaw anka il-bejħ. Eh, fil-qasam tal-bejħ ħafna pajjiżi għandhom bilanċ tajjeb ta' kummerċ. Jekk ikorna regoli tajba, l-intrapriżi żaru medji jkunu jistgħu jserħu eh, fuqhom iżommu magħhom u bekk niġġeneraw dak li għandna bżonn jiġifieri l-impjiegi. Naturalment l-enfasi tkun fuq l-intrapriżi żaru medji mhux fuq il-kumpaniji żgħar Grazzi ħafna l-onorevoli Limes, grazzi, grazzi anka relatur u relaturi oħrajn. Dawn il-negozjati ta' tisu ma daqxejn kontroversjali, servizzi importanti l-ekonomiji tagħna u il-kwalità tagħhom għandha impatt fuq l-impjiegi, fuq eh, ambjent ġust anka fuq il-lan tax-xogħol. Awek aħna għanna l-poter illi nużaw vito fuq kwalunkwe ftehim ta' kummerċu, jekk nużaw din is-seta li għanna, nistaw inwaslu politika ta' kummerċ iżjed demokratika fl-Ewropa, politika li taħdem għan-nies mhux biss profitti. Issa biex namlu hekk iridu eh, nuru mandat ċar lil negozjaturi tagħna dwar x'lestra naċċettaw u x'maħniex. U aħna sibna ftejn bħal dan fil-Kumitat dwar kummerċ lejn nofs Ġunju hemmhekk kellna appoġġ ta' sitta minn tmien partiti eh, politiċi u issa qed insejjaħ il-kollegi tiegħi mill-bnadi kollha ta' dan il-Parlament illi jikkonfermaw dan il-mandat fil-plenarja. U permezz tal-li jagħmlu hekk eh, ineħħu l-opportunità l-Komissjoni l-Istati membri illi ma jagħtux każ it-ħassib tagħna. Dana mhux votazzjoni dwar jekk aħniex favuri jew kontra dan il-ftehim tat-tiża, iżda huwa dwar illi nistabilixxu red lines tagħna. Irridu nkunu ċari li llum il-regoli globali ma ehm, domx daqsek attwali, rridu naġġornawhom skont is-settur digitali wkoll. Għandna bżonn eh, salvagwardji ġodda għanna bżon regoli sabiex nigarantixxu dritt tal-awtoritajiet pubbliċi illi jirregolamentaw U fil-waqt li s-servizz ta' l-esportazzjoni fl-Ewropa jiġġenera u jżom eluf ta' impjiegi li nagħmlu li nistgħu biex naħolqu opportunitajiet ġodda fl-ekonomija tagħna u fl-istess ħin nassiguraw illi dawk li jaħdmu fil-qasam tas-servizz ikunu jafu illi aħna magħhom qed inżommu li mhux ħanżommu aħna mhux ħanappoġġjaw ftehim illi appoġġa il-dumping eh, soċjali. Il-Kommissjoni il-dumping soċjali. Il-Kommissjoni għandha bżonn tagħmel biċċa xogħol tajba hekk. Il-negozjaturi tal-Unjoni Ewropea jridu jibdlu il-prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea f'dawn in-negozjati. Irridu jindunaw li aħna hawnhekk għandna intenzjoni serja u għalhekk għandna bżonn appoġġ wiesa f'dan il-riżoluzzjoni meta nivutaw fil-plenarja. Grazzi. L-Onorevoli Curtin Darling, għandek eh, blue card ta' mhm. Sinjura Miner taċċetta? Jekk joġbok, l-Onorevoli Miner. Iva, grazzi President. Jina l-Sinjura Curtin Darling nafa bħala xaħat illi mitħla ħafna tal-kwistjonijiet li għandhom xaqsmu ma' trade unions imma Ija wek t tissuġġerixxi illi ma ninkludux l-OID fil-ftehim. Grazzi. Mela f'dawn il-ftejmijiet eh, u l-ftejm GATS dan il-kapitlu soċjali ma jeżistix eh, memxejn imsemmi dwar ratifikazzjoni tal-regoli tal-ILO. Eh, Kif taf, diġa improvajna ninkluduh fl-imkien ieħor sabiex ninkludu anka element ta' drittijiet tal-ħaddiema. Imbagħad wara l-kompromess illi l-ħaqna fil- tal-Kumitat tagħna inta titlob illi il-partijiet kollha tal-tisa ikunu inklużi l-aspetti kollha mhux biss fil-miktubin fuq il kartas da fil-prattika u naħseb li b'dan ir rapporta tamlu tagħmlu passi l qoddim Grazzi. L-Onorevoli McClarkin, l-Onorevoli McClarkin. Uh, good evening and welcome Commissioner. Nilqa l-Kummissarju tajjeb illi qiegħda hekk illum għaliex dan ser ikun dibattitu importantissimu <clears throat> ser jaffettwa 20 ta' miljuni ta' impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Il-tisa għandu l-potenzjal li jżid 20 biljun lila sterlina fil-prodott domestiku gross tal-Unjoni Ewropea. Is-servizzi jilħu ma' 70% tal-ekonomija Eh, Tana fl-Ewropa. L-Unjoni Ewropea hija fost l-iżjed li tesporta servizzi fid-dinja. Allura eh, aħna għandna interess partikolari naraw progress fin-negozjati, fil-fatt irnexxinna eh, nattiraw appoġġ kbir fil-Kumitat għal dan ir-rapport. Dan ifisser ħafna mill-kollegi tiegħi wkoll jifmu dan il-ftehim ta' kummerċ kemmu importanti. Irridu nassiguraw li tiża tkun ftejm il li għandu x'jaqsam ma' kwistjonijiet attwali, moderni, pereżempju l-kummerċ fis-servizzi diġitali u eh, anka l-inklużjoni ta' intrapriżi żaru medji fil-katini ta' forniment globali. Imma mill-naħa l-oħra irridu nikkonsidraw ukoll tħassib dwar il-ftejmijiet tal-kummerċ u kif dawn jistgħu possibilment ikunu ta' teddida. Għalhekk inkludejna anka ehm, affarijiet dwar il-forniment ta' servizzi pubbliċi fosthom l-NHS sabiex il-gvern jibqa' jkollu l-poter illi jagħmel ġestjoni ta' dawn is-servizzi kif eh, jidirlu. Biex nagħlaq Naħseb dan il-rapport huwa ta' sisin sot għal Parlament u għal Kummissjoni sabiex ikun jistgħu jagħmlu progress f'dani it-tisa illi nittama ser jiftaħ opportunitajiet ġodda fuq is-suq għan negozji Ewropej eh, f'sistema bażata fuq ir-regoli li mbagħad nista' naħduha fuq livell multilaterali. Signora McLaughlin għandek eh, blue card taċċetta? Ma tistax taċċetta għaliex eh, Signora tajt li kollha titlaq.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 Grazzi, President Kommissarju, l-Unjoni Ewropea hija fuq linja ta' qoddima l-esportazzjoni ta' servizzi qed nistennew li tas settur isir aktar importanti. Il-fornituri ta' servizzi tagħna huma kompetittivi għax l-Unjoni Ewropea miftuħa u l-kumpaniji barranin għandhom trattament indaqs fis-swieq tagħna lek nistgħu niggwadanjaw ħafna jekk naraw illi wkoll ħafna pajjiżi wkoll jiftħu l iswieq tagħhom għal fornituri Ewropej sabiex l-ambitu jikber. Aħna nix jixtiequ li t-tiża issir ftej multilaterali. Bl-istess mod, is-servizzi qed jiġi żviluppati fuq sma ġodda ekonomija diġitali li se titlob illi regoli jiġu aġġornati. Kull min għandu aċċess għall-internet bħala prinċipju jista' joffri servizz pajjiż terz il-tisa għandu jwassal għal regoli ċari biex jiżgura prinċipju pal kompetizzjoni ġusta u drittijiet fondamentali u jara li dawn ikunu rispettati. Fil-rapport illum il-Parlament jitlob il-Kommissjoni tisħaq għal ftejim ambizjuż pal mod partikolari fis-setturi tal-kommerċ ekonomiku, servizzi finanzjarji, fost affarijiet oħrajn u importanti li nisħu fuq dan għalli xum hemm ħafna tħassib l-imma eh, li l-min dan kollu għanna għalfejn ikunu fiduċjużi. Il-Parlament irrit jizgura illi l-standards jibqa' għoljien u li l-kummerċ ħieles għandu jsegwi il-regoli għallek servizzi pubbliċi u audiovizivi anke fil-rapport u ma esklużi u t-tiza ma tistax timponi jew iġiel l-gvernijiet Eh, nazzjonali illi jipprivatizzaw jew jagħmlu xi ħaġa fuq dak li huma servizzi ta' interess pubbliku. Jina kontenti li dan ir rapport fuq il-negozjati u nittama li intom se tkomplu tirrappreżentaw l-Unjoni Ewropea b'livell ta' ambizzjoni u li sabiex niżguraw li ir-regoli jissaħħu u jinaqdu magħna iktar pajjiżi u l kummerċ isir iktar reċiproku. Grazzi ħafna. Signora Shake, għandek blue card minn għant il-Signor Domus. Taċċetta? Għalix le? Um, uh, Jina nishti nirringrazzja l-Onorevoli Shaq uh, tal-li accetta din il-mistoqsija li il-Sinjura McLaughlin ma kienieċ kapaċi turi. Mela, inti taħseb illi id-drittijiet tal-ħaddim għandhom jiddaħlu ipso facto fil-ftejimiet kollha kummerċali tal-Unjoni Ewropea jew inkella taħseb illi dawn ikunu aħjar jekk jitħallew li jiġu deċiżi fuq livell nazzjonali? Dak li aħna daħħanna fir riżoluzzjoni li għandu xaqsa ma' negozjati fuq il-kommerċu servizzi li huma għaddejjin u għalli aħna nixtiequ li l-isħab l-oħra għal dan l-ftajim jirrispettaw il-drittijiet tax-xogħol kif joħorġu mill-ILO. Ma naqbel mal-kollega tiegħi Kretin Darling illi qalet illi il-prassi tar rispett tal standards huwa iktar importanti milli aħna nippruvaw illi nikbu affarijiet fuq il-karta li mhumiex realistiċi. Għalhekk iva it-tisħiħ tar-regoli fil kommerċ u l-kummerċ s servizzi qiegħed hemmhekk sabiex l-istandards jolew anki f'dak li għandu x'aqsam mal-drittijiet tal-ħaddiema. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kuloglu Grazzi ħafna, President. Nar il-ġemma li għadda uh, imbeda sforz minn tal-President tal-Parlament Ewropew biex dan il-vot jiġi post-post għabbażi ta' xifti teknikalitajiet kif sar ftit xurilu fuq it-TTIP. U jina nistaqsi il-President għalfejn irrit jipposponih dan il-vot. Najdilkom jien għaliex għaliex u ma jafx il-vot il-grupp politiku tijaw kif se jivvota u għaliex ma jafx kif se jivvotaw. Għaliex? Dan il-ftejim mhux utli għall-Unjoni Ewropea u ċittadini ma jridux. Diġà għandna l-gazz u jekk aħna jekk hemm bżonn ejjew naġġornaw il-gazz l-uniċi illi rridu eh, dan il-ftehim huma l-kumpaniji makronazzjonali u rappresentanti politiċi tagħhom nafu x'qegħdin jagħmlu. Rridu derogomentazzjoni ma jridux regoli, rridu jimminaw l-istat u l-kumpaniji żaru medji jridu innaqsu l-standards ta' xogħol, il-kwalità ta' xogħol, anki f'dan l-istadju aħħari rridu illi nieqfu eh, niqfu ninegozjaw fuq dan il ftejm kif għamel l-Uruguay sabiex il-gvernijiet ikollhom il-possibilità li jbidlu l-politiki tagħhom jekk iridu hekk u biex jeskludu is-servizzi pubbliċi mill-ftejim għaliex inkella se jkun hemm iktar privatizzazzjoni fil-qasam tal-edukazzjoni u s-saħħa. Aħna irridu illi jkun hemm rispett tal-standards tal-ILO u protezzjoni tad-data u tal-privatezza. Wasal iż-żmien illi aħna ma nifu nifutaw fuq ftejmiet li jiminaw il-valuri soċjali tal-Europa. L-Onorevoli Reda, grazzi Kommissarju. Il-sinjal li qed jasal il-negozjaturi tal-Unjoni Ewropea huma ċari hemm bżonn li jmorru lura biex jibidlu dan il-ftejim għaliex dan il-ftejim la jirrispetta l-interess tal-pubbliku laqas l-interessi tal-Parlament. L-opinjoni tal-Parlament ma tqisitx biżejjed L-Ewropej ma jridux li s servizzi pubbliċi jkunu liberalizzati permezz ta' tiża ma jaqblux ma dawn il klawzoli ta' ġustament u klawzoli ta' status quo. U illi aħna nisfidaw il-pozizjoni tal-Kommissjoni f'dawn il-negozjati huwa għapropju il-lanta tagħna imma sabiex aħna nittieħdu bis-serjetà bħala leħen tal-ċittadini f'dawn negozjati rridu jkunu iktar qalbina u niġħdu kull tip ta' ftehim li mhux ibbażat fuq l-approċċ ta' lista pożittiva rridu nkunu konsistenti fil-kritika li hemm miktub f'dan miktuba f'dan ir-rapport u nittolbu li l-mandat ta' negozjati jinbidel biex tkun tirrifletti l-pożizzjoni tal-Parlament. Jekk ma jiġri hekk il-Kummissjoni titkun ċerta illi aħna maħniex se naċċettaw it-tiża qatt m'hemmx raġunijiet konvinċenti biex nabbandunaw l-approċċ multilaterali sabiex ikonna eh, negozjati ma' pajjiżi individwali. Għaliex dawn qed ipoġġu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw fi żvantaġġ għax mhux qegħdin jinnegozjaw magħna s-soċjetà ċivili għandha inqas aċċess fuq dal-ftehim milli kellha fuq it-TTIP u ħafna drabi kellhom eh, joqogħdu isserħu fuq l-informazzjoni li waslit illhom minn hemm jinnominaw. It-tiża m'għandniex inħalluha timmina drittijiet fondamentali għal privatezza u protezzjoni tad-data. Tiża nix timmina il-possibilità tagħna li niżguraw kompetizzjoni ġusta u protezzjoni tal-konsumaturi permezz ta' dispożizzjonijiet ċari dwar in-neutralità fuq l-internet u li n-nis jistaw jużaw il tamil li rridu biex ikollhom aċċess fuq l-internet. Dawn huma regoli għadhom qed jiġu żviluppati u importanti li aħna ma norbtux idejna permezz dan l-ftehim illi ma jħallinix inħarsu id-drittijiet diġitali tagħna. Signora Begin. Grazie Presidente. L-Onorevoli Begin. Grazie. Signora Kommissarju kollegi, dan il-ftajim tiza għandu karattri u personalità doppja il-Kommissjoni tajdenna li se joħloq l-impiegi wasalet tard kabbir fejn il-ħaddima se jkunu mħarsa. Mbagħad mill-banda l-oħra aħna naraw tiża li hija iktar perikoluża liberalizzazzjoni salvaġġa li se tabolixxi dejjem il-differenza bejn dak li huwa statali u privat u li jkun hemm liberalizzazzjoni tal- tas-servizzi ta' interess komuni kif nafuhom bħallum. Mela x'inhu t-tiża propju? Aħna għadna il-bot mill mill-approvazzjoni tiegħu, il-negozjati huma segreti u aħna ma nafux li ma mill-personalitajiet se telef fuq l-oħra. Imma, Sinjura Kommissarju, inti llum jew għada se jkollok iġib dan il-ftehim fil-Parlament nhar l-erba aħna se nivotaw fuq test li iswed fuq abjad se jesprimi it-tħassib tagħna u t-talbiet tagħna mhux fuq it-test tat-tiżi mal-linji gwida għan-negozjaturi li jridu jirrispettawhom strettament għaliex aħna, Sinjura Kommissarju, qegħdin nistennew kumbat meta tasal meta qassi sì o no. L'onorevole Obamaia. Grazzi. Dan il-rapport jinkludi ħafna wedet protezzjoni aħjar għal servizzi ta' interess pubbliċi, standards għal konsumaturi, drittijiet tal-bniedem, imma ħadd dujem minnhom daw l-affarijiet minħabba dak li ġara bit-TTIP u l-Kommissjoni probabbilment ħossa konfermata minħabba triq li qabdet fuq dan ir-rapport ila tajdinna illi l-istandards tagħna huma mħarsa, ħsbu pereżempju fuq il-protezzjoni tad-data wara fiex qegħdin illum dan il-rapport jgħid li għanna niftu t-tiza sabiex t-parteċipa ċina u eh, sħab oħrajn. Issa fl-2013 iċ ċina kella 6.4 miljon persuna li kella lawrja. Il-Komissjoni ħasbet dwar dan jiena mandi ebda fiduċa f'din il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ fis servizzi b'mod partikolari meta wieħed iqis li ir-rapporter hija involuta ħafna ma' kumpaniji bħal Agfa u Bertelsmann u ma naħsibx illi dan il-fejm mhux se, mux se jkun jaqblilhom il-dawn iż-żewġ kumpaniji li għadni kif semmejt. Grazzi ħafna l-Onorevoli Epidedeus. Grazzi ħafna. Il-ftejim tisa et eh, suppost jiprova illi ittejjeb l-affarijiet għal kumpaniji Ewropej li qed joffru servizzi madwar id-dinja imma għal darboħra din hija daqqa ta' ħarta l-ideja jew il-kunċett ta' stat nazzjon se jkun hemm inqas kontroll pubbliku fuq is-servizzi finanzjarji u essenzjalment dak li se jiġri huwa li mhux se jkun possibbli li l-istat jirregola u jkun hemm monopolju statali f'dawn l-oqsma l-istat mhux se jkollu l-possibilità ifassal regoli u l-standards illi skontom dawn is-servizzi jridu jingħataw ikunu provduti li mbagħad se jnaqqas il-possibilità li l-istati jirregolaw u se jimmina l-interessi ta' ċittadini u kumpaniji żgħar. Barra minn hekk hemm il kwissjoni tal- eh, kif se jiġu reġistrat il-fornituri ta' dawn is-servizzi. L-Istati Uniti u proponew emendi ħarġu bi proposti li għamluwa impossibli sabiex l-istati kollom sistema tal-pensjonijiet tagħhom li huwa dak li qed jiġri f'pajjiżi bħalissa. Aħna imħasbin ukoll dwar il-possibilità illi kunem eh, informazzjoni illi toħroċ li suppost li tibqa konfidenzjali l-onorevoli Valesa. Dan għal-fejim se jagħti aċċess s suq ma se jsaħħaħ regoli internazzjonali fil-qasam tat trasport u servizzi diġitali u tat trasport u jkopri ħafna eh, mill-kommerċ dinji u servizzi ġifiri dini opportunità kbira biex niftħu kumpaniji ġodda l-kumpaniji tagħna u biex nikkonsolidaw il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea bħala mexxejja dinjija fis-servizzi. Aħna ridna li l-proċess tan-negozjati jkun komprensiv u bilanċjat, ridna li l-impenji jkunu iktar ambizjużi tul il-partiti, setturi, gvernijiet mod partikolari fix-xiri pubbliku, telekoms, trasport u servizzi finanzjari finanzjarji imma jew ma ninsewx id-drittijiet tal-konsumaturi għal dak li huma eh, ħlas għal roaming, eh, miżati tal-credit cards meta dawn jintużaw barra mill-pajjiż għalla kiena naqbel illi s-servizzi pubbliċi audiovisivi għandhom ikunu esklużi minn dan il-ftejim u sabiħ li għet jara li fil-settur digitali għedin nitolbu illi kunem proibizjoni komprensiva ta' lokalizzazzjoni ta' data u għal-protezzjoni ta' data sħiħa u għalek jiena nista' nappoġġa dar rapport bisħiħ u nixtieq nifraħ u nirringrazzja l-Onorevoli Redding għal bicċa xogħol eċċellenti li għamlet u nawguralkom kull suċċess. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Martin. Grazzi ħafna, President, kif qalu l-oħrajn peress li 70% tal-ħaddima tagħna jaħdmu fis-settur ta' servizzi tiża jew opportunità kbira l-Ewropa tiża tista' toħloq kondizzjonijiet indaqs billi tagħti lil kumpaniji Ewropej l-istess aċċess għas-swieq li s-swieq ta' pajjiżi il-kumpaniji ta' pajjiżi terzi għandhom għas-swieq tagħna se jgħin lill-SMEs ukoll mod partikolari dawk illi jisibu eh, li non-tariff barriers eh, eh, li jelbu non-tariff barriers iktar mill-kumpaniji l-kbar u t-tiza settejn tagħhom għaliex se u ukoll jaħdmu ma' fornituri ta' servizzi f'pajjiżi terza u t-tiża tista' tkun tajba l ħaddiema jekk jitħarsu drittijiet tagħhom fuq livell domestiku u anke l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom ikunu mħarsa. Jiena dejjem għat li kieku li kieku imma dana kollu ħollu jorbot fuq kif eh, jiġu imħarsin il servizzi pubbliċi li gvernijiet ikollhom id-dritt li jirregomentaw li kunem livello li ta' data protection it-tiża se jkollha l-appoġġ grupp tanek bekk fl-aħħar mill-aħħar ikun ftejim illi jirrappreżenta l-valuri tagħna u x-xewqat tagħna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Onet għandu blu kod għalik taċċetta? Grazzi ħafna, Sur Martin, jina nirraspetta l-pozizjoni li esprimejt inti, imma jina rrit nitkellem fuq il-klawzoli ta' aġustament, l-parti erba, so, taqsima erba li il-Komissjoni ma taċċettax dawn il-klawzoli u naħseb illi se jkunu taħsara kbirek dawn ikunu inklużi fil-ftejim. Inti tista' tgħid li jekk inti se tivvota kontra dan il-ftejim jekk ikun għatem din ratchet clause fih meta jiġi prezentat l-inna il-pozizjoni tana fu eh, dan il-sujġet u għalli aħna ma naċċettawx il-klawzoli ta' ġustament predefiniti. Għanna najdu il servizz pubbliku għandu jkun servizz pubbliku rispettivament minn dak li ġara qabel għandu jibqa eh, servizz pubbliku għal pubbliku. Grazie, signor Starbati. Grazie, l-onorevoli Starbati. President, Is-servizzi huma settur importanti fl-Unjoni Ewropea u fil-Ġermanja wkoll il-proporzjon u, u ta, ta' valur li offri s-settur dem qed jikber u s-servizzi huma importanti fil-kummerċ dinji dana kollu nafuh, nafu li l-kummerċ internazzjonali jiftaħ bibien ġodda, jagħti opportunitajiet ġodda biex namlu tajjeb għal zvantaġġi fil-prezzijiet biex il-konsumaturi kollom prezzijiet aħjar. Għalhekk it-tiża irrid ikun inkluż fil-negozjati eh, li qed isiru taħt il-patroċinju tal-WTO għalhekk aħna rridu li ftehim ikun wieħed tajjeb. Ir-rapport jista' jgħajna biex nagħmlu dan mingħajr ma neddu s-servizzi pubbliċi għalhekk jiena se nivvota favur dan ir-rapport u nittama li negozjati jingħalqu malajr. Grazzi ħafna l-Onorevoli Xogħol. Danke President, Frau Kommissarin. Grazzi ħafna President Kummissarju. Rapporter Redding, ir-rapport tiegħek jinkludi ħafna mill-talbiet li għamilna aħna minħabba il-mobilizzazzjoni tal-soċjetà ċivili kontra t-tiża u dan nirrikonoxxi ma' ħafna minn dak li talbu trade unions, municipalitajiet u organizzazzjonijiet li rappresentaw il-konsumaturi ma kinux inklużi fl-emendi ta' kompromess tiegħek issa aħna qegħdin nitolbuk biex tuża il-positive list spess għaliex dak li mhux innegozjat ovvjament mhux se jkun suġġett ta' regoli tas-suq għaliex ma ħallej għax ma mxejtu skont dak li qal il-Kumitat Tekniku minflok ma użajtu il-kelma iktar dajfa bl inglis consider t-is. Ek dajjef dan il-ftejim. Intom ivvotajtu kontra kważi kull rakkomandazzjoni tal-Komitat Tekniku da kollu li kienu qegħdin jagħmlu biex jippruvaw iħarsu l-konsumaturi u l-produtturi. Fejn huma il-limiti? fejn huma l-limiti illi iffissa il-Kumitat Emple. Kummissarju, jiena ma naħsibx li dan ir-rapport se jbiddel il-mod kif taħdem il-Kummissjoni u kif tinnegozja għaliex il-mandat tal-Kunsill huwa differenti u għalhekk aħna mhux se nkunu nistgħu nivotaw favorih. Signor Anderson. Tak, ordförande. Ikväll det Anderson, grazie ħafna ċer. Illum qegħdin naraw din ir-riżoluzzjoni dwar it-tisa dan wieħed mill ħafna trattati li din diskutu bħalissa wieħed dan irid jaraħ brabta mal-TTIP kif ukoll it-trattat mal-Kanada. Jina naħseb li tħassib huwa ġustifikat dan xista jfisser għal xiri pubbliku, l-ambjent u anka l-possibilità illi jekk ikollok privatizzazzjonijiet mhux tajbin, mhux ta' suċċess, se jiġri dan huwa tħassib tajjeb. Ktar kummerċ huwa tajjeb imma dan mhuwiex aktar importanti mill-drittijiet ta' n-nies u l-ambjent. Għalhekk aħna nixtiequ nibatu sinjal ċar lill-Kummissjoni, it-test huwa tajjeb għal dak li għanna eh, per eżempju l lingwaġġ dwar il-protezzjoni tad data dak huwa tajjeb Pero, xorta nishtiqu najdu li ħanna appoġġaw l-emendi tal-Greens ħalli dan intejbuh dan il-test. Konna lista pozittiva anka niddefendu il-possibilità li jittieħdu deċiżjoni tajbin anka fil-ġejjeni. Senjor eh, Anderson, tiene una tarjeta azul. Sur Anderson għandu blue card ta' sur Sami. taċċetta. sepan szépen a lehetőséget, għana kur Tisztelt képviselő. Grazie. Grazzi ħafna ċer. Kollega, inti semmejt l-aspetti ambientali ta' dan il-ftejim. U għed ukoll li dawn mhux qed jiġu konsidrati mod tajjeb, però hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar is-servizzi Imma inti eżattament xiex tixtieq tara fit-test dak li semmejt inti żgur mhux se jsolvi l-problemi ambjentali. Qegħdin nitkellmu dwar xiri pubbliku hawnhekk, apparti affarijiet oħrajn. Skużawni, qed nitkellmu dwar regoli dwar xiri pubbliku l-possibilità illi jittieħdu deċiżjonijiet li għandhom xaqsmu anka mal-ambjent fostom it-tibdil klimatiku. Grazie ħafna sur Gerika. Dan huwa point of order. Iva, nista' da bħala point of order? President, Commissario. Jena rajt mill-aġenziji illi il-WTO iddikjaraw emerġenza brabta mal-Zika. Jina naħseb illi jagħmel sens għalina jekk eh, nixtiequ li lilna jarawna bħala parteċipanti ta' ċertu importanza fil-livell globali li nikkonsidraw dan fuq l agenda Forsi ma konċaw fil-bidu ma Dana diġa tkellimna fuqu u diġa fuq. fuqu. Eh, Senjor eh, Fogit? L-Onorevoli Vojt. Ja, danke, President, werte Kolleginnen und Grazie ħafna. Eżis kollegi, wara nofsinhar tal-lum kena dibattitu dwar ir-regoli ta' proċedura u sur Bejbe li huwa il-ċer tal-EPP qal illi dan il-ftajim jixtieq jaraħ jitterminat ta' din il-ġimgħa. L-emendi mill-gruppi hemm li diskrivihom u fosthom illi dawn huma tattiċi apposta biex ikollna dewmien. Jiena naħseb illi għandna bżonn servizzi li wieħed jista' jippermetti li ħallas għalihom. Jekk se jkollna servizzi privatizzati, ma naħsibx li nkun din nqisu eh, blaħjar mod l-interessi ta' dawn l-imprizi. Għanna bżon il-servizzi pubbliċi meta il-regoli ma jibqawx bizzejet waħedhom. Jiena naħseb illi għanna unek din it-tentazzjoni, pero nixtieq ngħid illi jiena kontra dan li għanna unek miktub, bl-istess mod illi jiena kontra din l-Ewropa ta' tal-banek u l-spekulaturi. Grazzi ħafna. Grazzi il-rapport tal-lum għandu lan illi namlu evalwazzjoni tal-ewwel sentejn nofs ta' negozjati ta' dan il-tisa sabiex nistabilixxu ċertu rakkomendazzjonijiet għal kummissjoni. Jena naħseb li jena natu l-kummissjoni l-marġni biżejjed biex tkun tista' tkompli bin-negozjati mingħajr ma niċħdu il-titjib fir-regola tal-Unjoni Ewropea nemnu illi għandu jkun hemm trasparenza fin-negozjati. Dan huwa eh, ftehim importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. Aħna li żjed li nesportaw servizzi eh, għaliex għandna 25% ta' servizzi globali. Fl-2013 kellna eh, eċċess ta' ta' 170 biljun euro. Għalina huwa importanti illi dan il-fejm ikun kemm jista' jkun multilaterali u li ikun jista' jirregola u jagħmel ġestjoni tas servizzi pubbliċi b'mod ġenerali illi dejjem jaħdem favur il-konsumatur li jagħti garanzija illi mhux ser innaqsu l-standard soċjali u ta' ħarsin tal-konsumatur. U nifraħ lis-Sinjora Redin tal-biċċa xogħol tajba li għamlet. Dankeschön, Herr Präsident, Frau Kommissar. Grazie ħafna ċer, kommissarju, kollegi. Jekk intom tħarsu lejn it-test u t-ixtiqu li dan ikun qasir u ta' ċertu saħħa li għanna najdu illi aħna nixtiequ kwalità imma ma nixtiequx naqdu imbijaw bla doċ is-servizzi tagħna. Nixtiequ li jkollna kondizzjonijiet indaqs għall aċċess imma ma nixtiequx li jkollna social dumping u nixtiequ li jkollna drittijiet tajbin. Dak huwa sommarju ta' dak li aħna nixtiequ naraw fil-ftehim dwar dawn is-servizzi meta nitkellmu dwar id-drittijiet ta' dawn il-ħaddiema nixtiequ trattament indaqs għal kulħadd ħalli ma jkollniex social dumping minħabba eh, dan it-trasferiment tal-ħaddiema għall posting rapport irid jgħid mod ċar illi hemm regoli iva li jridu jinbidlu fl-Unjoni Ewropea. Irid ikollok eh, paganda sal kulħadd tal-istess xogħol ħalli anka nisaw l-irġiel jitħallsu bl-istess mod tal-istess xogħol Jiena, komissarju, ma nittama illi kooperazzjoni ma tfissirx biex li naħdmu fl-imkien, imma li aħna nkunu nistaw tassew najdu illi nistaw naċċettaw it-test, imma jekk ħajkonna kompromess mhux daqshekk tajjeb ħanajdu le. Dziękuję velmi peknie. Znaxka, grazzi ħafna. Aħna, għedin hawnhekk napprovaw dawn il-linji gwida negozjati għattisa. jina Jiena inkun kuntenta illi nħolqu ftejjim li huwa tajjeb f'dawn in-negozjati li tajjeb is-servizzi għal aktar minn 20 membru parteċipanti ġikolna servizzi beħlas aħjar barra minn pajjiżna anka għal dak li huwa beħ fuq l-internet. Dan u opportunità għal negozji tagħna ħanoħol u xogħol ħajkun aċċess aħjar pajjiżi terzi u swieq tagħhom. Is-servizzi għaċ-ċittadini tagħna meta dawn isifru jkunu ta' kwalità tajba. Se jkollna regoli tal-kummerċ li huma moderni kif inhu xieraq fid-dinja tal-lum. Grazzi ħafna. Uh, Njura Miner. Il-tisa eh, nistaw nqisuh bħala eh, il-familjar jikraħ tal-TTIP u ta' taftajmiet oħra u eżempju ta' kif l-Unjoni Ewropea tobdi l-kumpaniji multinazzjonali il-ħbib kbar tal-Unjoni Ewropea nistaw najdu. Dan kollu imur kontra il- eh, drittijiet ta' xogħol u kontra d-demokrazija f'ħafna pajjiżi għaliex il-tisa qed jobbliga lil mm, ħafna pajjiżi li jiftaħ il-suq tagħhom. Issa dwar l-emenda 20 qed nitolbu lil kommissjoni illi din titneħħa minn negozjati. Aħna rridu nħarsu servizzi pubbliċi u Eh, jekk irridu nipproteġu dawn is-servizzi it-tisa ma eh, toċ mela ħan nivvota kontra l-emenda 49 u emendi oħrajn. Tajjeb ukoll li dan ftehim ikun ratifikat minn parlamenti nazzjonali palma hemm imniżel f'emenda partikolari. U tajjeb ukoll li r-regoli tal-ILO jkunu vinkolanti. Grazzi. Monsieur le Président. Sur ċer, Komissarju, Sa dew 30 sena na nipruvaw li na jimponulna dan it-tip ta' ftajim fl-2013 kien hemm kienet jgħid fir-rapport li dak huwa falliment fil-WTO ma nistgħux nagħmlu dan għax dan huwa kontra l-interess tan-nies. Imma llum il-ġurnata qegħdin nippruvaw għal darb'oħra b'dan il-klabb privat ta' 23 pajjiż mm, minn ħafna ħafna pajjiżi ponulna dan it-tip ta' ftajim. Ħadd ma jridu dan fid-dinja. Ħadd. U għal dak li huma n-negozjati. Meta l-USA jgħidu l-Ċina, aħna ma xoqx li tkun ikunu parti, Imma fejn qed ikollna dan il-ftejjim, forsi dan il għaliex huwa xi ħaġa li jmur kontra l-interess ġenerali. N-nies ilhom tant jgħidu għal 30 sena meta protestaw fit-toroq kontra il-tip dan it-tip ta' ftejjim dan kienu qegħdin jgħidu, imma il-ftejjim li aħna din issa f'daqqa waħda nippruvaw nimponu fuq kulħadd huwa saħan sitraqar qed insejħulu ftejim plus plus fil-ġargin ta' WTO ġifiri għal dar boħra ħanerġaw niftħu dan s-servizzi kollha mhux vera li ħankuna din nħarsu is-servizzi pubbliċi li għaliex fih dan dawn diġà hemm biżejjed protezzjoni u tista' inti tiftaħ għal pajjiżi terzi parteċipanti barranin. Mikrofonu għal kellim jekk joġbu. Signora Tom, grazzi ċerta li għattad li l-kelma. Jina l-għanet nishtiq nirringazzja l-rapporter, l-Signora Redding, grazzi ta' rikomandazzjoniet li jinti l-estate. Jina prezentajt l-opinjoni tal-IPP fil-Komitat Ekon. Naf li sar ħafna xogħol, kien hemm ħafna koordinament wara dan ir-rapport. Jiddispjaċini li għaw tant min jixtieq li negozjati jifqu. Għaliex naħseb li dan il-ftejm jista' jwassal għal tkabbir ekonomiku u ħolqien għal impjiegi ġodda, ħolqien ta' impjiegi ġodda fl-Ewropa. Naraw li għaw minu kontra forse x'mandux il-fatti kollha. Għalek importanti li dawn in-nies ikunu jafu x'involvi l-ftehim, imma hu minu kontra forsi għax jixtieq li jżomm il-monopolju tiegħu il-kompetizzjoni forsi miex fl-interess tagħhom. Imma jekk aħna nixtiequ nsaħħu l-kompetizzjoni f'dak il-każ jaf ikollok impatt fuq il-konsumaturi. Nixtieq ngħid biss li nittama li n-negozjati jkunu trasparenti. Signora, pardon. Signora Uluskog. Signora Uluskog. Grazzi ħafna ċer. Iva jena Sinjura Ulskog il-kummerċ ta' servizzi l-lum il-ġurnata. Għandek katini twal, ħafna digitalizzazzjoni avanzata, tit toħloq il-separazzjoni bejn il-prodotti u servizzi, dan ifisser regoli ġodda. It-tisa manda qatt twassal għal kompetizzjoni mhux ġusta jew social dumping bażi ta' kondizjoni tħżina tax xogħol jew sfruttament. Għalhekk dan il-Parlament il parlament esprima li l-nifsu b'mod daqshekk ċar. Aħna nixtiequ illi nirrispettaw il-konvenzjonijiet ILO tal-ILO. L-Organizzazzjoni Dinija tax-Xogħol Aħna nixtiequ nassiguraw trasparenza, protezzjoni tajba għal dawn is-servizzi pubbliċi kif ukoll mod ta' kif nistgħu niddefendu l-interessi pubbliċi. Ridu nassiguraw li jkun hemm biżejjed saħħa u appoġġ fih dan din l-istituzzjoni għal dan l-ftehim. Dan huwa neċessarju il għaliex inkella l-ftehim mhux se jgħaddi. Yes. Senjora Arena. Grazzi, Sinjura Arena, grazzi ħafna ċer, komissarju, sorpriza jiena nisma diskussjoni il-diskors eh, tija. Kinti għattajt dan jikonferma l-mandat tijaj li jiena nkompli n-negozja bil-mod li jtnamel il-lum. Wara li smajt il-kollegi l-maġġoranza, u senjura Sinjura Rapporter Redding, dan qed jgħid test li nitolbu l-Kummissjoni tibdel l-orjentazzjoni u tirrispetta ċertu linji blu u linji homor Infakrukom f'dawn dawn jom l-esklużjoni espliċita ta' servizzi pubbliċi li ma jkunx hemm ehm, liberalizzazzjoni li ma, tista' qatt tmur lura anka ċertu social dumping, nuqqas ta' protezzjoni dan huwa inkluż fil- riżoluzzjoni u inti da mhux qed tikkonsidrah bekk li inti tkompli fin-negozjati bil-mod kif qed tagħmel dan illum il-ġurnata tieħu riskju inti illi f'dan il-Parlament se jkollok maġġoranza koerenti li ħatajt le għal dan il ftajim tas-servizzi u jiena nitlob li deputati kollha li se jkun qegħdin jivvotaw biex huma jkunu koerenti ġifieri jekk intom ma tirrispettawx dan għandhom jivvotaw kontra. Grazzi l-Onorevoli Rodriguez Piniero. Grazzi l-għawek il-Kommissarju, aħna nemnu li huwa importanti illi eh, naġġornaw ir-regoli globali tal-kummerċ ma jistax ikun illi qed nagħmlu regoli hawnhekk fuq il liżjed parti importanti tal-kummerċ ta' servizzi u ma' regoli antiki ta' qabel l-internet. Importanti li nwaqfu d-dumping soċjali, nigarantixxu l-privatezza tal-informazzjoni u niggarantixxu anka il-roaming u affarijiet oħra u li nintroduċu anka element ta' reċiproċità għaliex eh, qed nitkellmu hekk fuq eh, servizzi għall konsumaturi tagħna u anke għal negozji tagħna. Jiena nappoġġa din ir-riżoluzzjoni biex naħseb turi biċ-ċar x'qed jitlob il-Parlament il-Kummissjoni sabiex il-negozji eh, negozjati jaqbdu it-toro li nixtiequ. Tajjeb illi żommu f'moħħkom ċarisma' illi il-servizzi pubbliċi mandomx ikunu inklużi. Ir-rispett tal-drittijiet tal-ħaddiema, il-protezzjoni tal-data, il-regolazzjoni tas-servizzi finanzjarja, finanzjari u anka il-dritt tal-ħarsin tad-diversità kulturali. Jina nemmen illi inti bħala komissarja li qiegħda preżenti għandek eh, tatikas ħafna l-opinjoni tagħna għaliex fl-ħal mill-ħal il-kompetenza għal negozjati edha fidej il-Kommissjoni imma mbagħad fidejna biex aħna naċċettaw jew niċħdu dak li tkunu negozjatu negozjajtu importanti li konna negozjati li iħarsu l qudiem u li rispettaw in-negozji u ċ-ċittadini. Grazzi. L-Onorevoli Bove. Euh, Monsieur le Président. Grazie Is-Sinjura Redding qalet illi l-mistoqsija li l-na saqsulna i xtiza rridu. Jina unek nżid sfumatura l-mistoqsija i aħna nixtieq u tiża l-ewwel qabel kollox naħseb li għaw bosta deputati Ewropej u anke ċittadini li għandna dubji serji dwar l-isfond ta' dan il-ftehim għaliex aħna talimna mill-esperjenza u rajna eh, x'jista' jiġri meta jkollok liberalizzazzjoni kemm jista' jkollok fallimenti u problemi. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn aktar protezzjoni u aktar regoli. Issa, dak li għanna f'din ir-riżoluzzjoni u naħseb li l-koll għanna dan it-ħassib, se jkollna hawnhekk xi ħaġa fit-tiża illi forsi qed toħbi taħbi daw il-problemi, din se twasal għal aktar deregulation mod partikolari fil-qasam finanzjarju u jekk il-Kummissjoni twieġeb iva għal dawn, aħna sintendi ħankunu kontra tisa. Għalhekk is-Sinjura Marin għandha raġun. Aħna għandna nappoġġaw il- Anzi, nistiednu, nistiednu l-Kommissjoni biex i eh, si differenti u tikkonsidra aktar il-ħaddiema u l-konsumaturi. Grazzi. Yes. Bien, entramos ahora en el turno de... Grazzi. Naddu issa għal proċedura ta' kaċ di għaj, għaw ħafna nis li talbuni eh, il-kelma, mela l-lura, aħna ħanmxu ma dan il-kriterju. Mela mux kullħat ser ikun jista jitkellem kif qed ngħid wisq nies li talbuni l-kelma. Issa jekk ir-rappreżentanti kollha tal-gruppi, eh, ir-rappreżentanti kollha tal-gruppi ser ikollhom ċans jitkellmu, u sar ikollhom ċans jitkellmu wkoll dawk illi ma kellhomx ċans jitkellmu s'issa kellha tkellmu ftit dan ukoll se jingħatalhom l-opportunità. It-tielet kriterju tagħna huwa mbagħad il-fatt illi għaw żewġ membri parlamentari li talbun il-kelma u ehm, Eh, u aħna ser naċċettaw il-talba tagħhom. Mela dawk huma l-kriterji tagħna. Ħanibdew biss bl-Onorevoli Bogovic. Fala eh, za besedo. Meta f'Natalija ta' din il-mikrofonu ċer, l dinja tinbidel malajr, għanna servizzi telekom differenti, trasport u oħrajn, daw jirrappreżentaw biċċa kbira mill-ekonomija tagħna, dinja tiġi aktar digitali, e, numru ta' servizzi digitali dejjem din jiżdiedu. Għalhekk aħna għandna nagħtu li l-Kummissjoni sinjal ċar, nagħtu l-Kummissjoni sinjal ċar. Kummissjoni qed tinegozja fis-simna. Il-rapport huwa wieħed bilanċat jagħti anka konsiderazzjoni, u konsiderazzjoni l-ekonomija, l-SMEs, drittijiet tal-ħaddiema, tipprevjeni il-social dumping. Jiena naħseb illi għanna xie aktar drittijiet tal-konsumaturi, naħseb li tant din nużaw servizzi globali u protezzjoni tad-data dak huwa qasam illi rridu nikkonsidraw mod diligenti ħafna b'attenzjoni kbira. Rridu anke nikkonsidraw tajjeb is-servizzi pubbliċi illi huma f'interess tal-pubbliku. L-Onorevoli Pikċula. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Grazie ħafna President, Signora Kommissarju. Il eh, tiza li qed jiġi negozjat ma' 23 il-imsieħeb ġibri ma' 50 pajis palissa wa liżjed f'tejm ta' kummerċ sensittiv u liżjed wiesa. Dan is-servizz ta' setturi impjega 68 ruħ tal-forza ta' xogħol kollha u fl-2013 dan is-settur kontribwixxa għal 173.2 biljun euro. Dan is-settur tbiddel ħafna bil-wasla tal-internet Eh, il-provedituri tal-internet huma kollha kompetittivi fuq livell globali iżda għandhom ħafna ostakli legali d-dimom. fl istessin ħin su suq Ewropew iżjed liberali. Allura hemm eh, nuqqas ta' reċiproċità anka għal l-intrapriżi żaru medi. Iżda l-antana mandux ikun ir-reċiproċità biss, hemm eh, bżonn ukoll il-ħajsin tad-dejta u tad drittijiet tal-konsumatur. Jiena għalhekk nilqa' il-fatt li il-rapport et jitlab li kunem attenzjoni speċjali servizzi pubbliki pal per eżempju kura ta' saħħa u edukazzjoni u li għat il gvernijiet id-dritt illi jirregola u li introduċi s-salvagwardi li hemm Grazzi, naddu l-onorevoli Limis. Grazzi. Jina nilqa il-fatt li l-Parlament qed sejjaħ għal negozjati meta titkellmu dwar ftejmijiet fuq livell internazzjonali. Għaliex skont l-opinjoni pubblika dan il-ftejm eh, mhuwiex aċċettabbli, ċittadini jaħsbu li hemm xi ħaġa tinħbilhom. Aħna naħdmu għaċ-ċittadini, allura it-trasparenza għandha tkun fuq ċatanet tal-lista ta' prioritajiet tagħna. Eh, biex nkunu mżed demokratiċi naturalment in-negozjat ħaj komplikaw ftit ruhom iżda ta' min nieħdu dan l-appoġġ. Issa xi punti oħra, per eżempju l-ossessjoni bil-ugwaljanza bejn is-sessi, dina m'għandix eh, tfixkel il-negozjati. il negozjati u rridu nippruvaw nsolvu l-problemi li għanna mux bil nippruvaw nalmu l-ħattijħor imma li eh, nħolqu qafas legali tajjeb illi jippermetti intrapriża medja tagħna illi jagħmlu biċċa xogħol tajba. Grazzi l-Onorevoli Jakovčić. Grazzi. Jina nappoġġa il-negozjati tal komissjoni fis l-Unjoni Ewropea. Iżda, dan eh, huwa strument ta' valur kbir u strument importanti li nistgħu nadottaw hawnhekk fil-Parlament, iżda ma tantx se nkunu nistgħu ma xogħol qudiem jekk il-ċittadini ma jkunux jafu x'inhu ma' dettalji ta' dan ta' dawn negozjati u jekk il-proċess ma jkunx iżjed trasparenti. U importanti ħafna ċittadini li jkunu jafu x'in jiġri biex ikunu jistgħu jpoġġaw ehm, xogħolna hawnhekk, pereżempju hemm problemi dwar ir-roaming, dwar l-e-commerce, u dwar il-bżonn illi il-ħarsu il-ħaddima. u koll il-dritt tal-gvernijiet lokali illi appoġġaw il-servizzi pubbliċi u hemm ukoll il-prinċipji ta' sussidjarità. Mod partikolari, il-sistemi tas saħħa u tal-edukazzjoni m'għandhomx ikunu inklużi għax bekk nitilfu l-appoġġ tal-pubbliku ġenerali. Ma tajjeb li ninkludu l-pubbliku ġenerali. Grazzi. L-Onorevoli Limis. Il-tisa. Grazzi. tisa flimkien ma' TTB u oħrajn eh, jiffurmaw grupp ta' eh, fsejmijiet ta' kummerċ ħieles eh, jgħatu dritt li kumpaniji multinazzjonali illi jimponu regoli tagħhom illi dawn ikollhom pożizzjoni prominenti mill-parlamenti illi ikunu jistgħu jipprivatizzaw is-servizzi pubbliċi tagħna u jiskjavizzaw il-ħaddiema tagħna. Permezz ta' tisa il-kumpaniji multinazzjonali ser jażlu drittijiet tal ħaddima tagħhom u ser ikollhom l-opportunità li u l-ħaddiema kif jiftillhom. It-tisa ser iġib livell ta' prekarjat kbir ħafna u aħna minn hawnhekk mill-lemin ser nifutaw le le għal prekarjetà le għad dittatorjat tal-kumpaniji multinazzjonali. Eżis kollegi, sinjuri deputati tal-Partit Popolari u tal-Partit Soċjalista, intom xħat ivvutaw għax jek tivvutaw favur il-rapport qed tgħidu iva biex ikompli negozjaw fissimna liema ma eh, servizzi ser privatizzaw li liema drittijiet ser unna. Qed tivvutaw iva illi demokrazija ngħadduha għafidejn il-kumpaniji multinazzjonali. Grazzi. L-Onorevoli Urtasum. Grazzi ħafna kommissarju. Jiena naħseb illi diġà għaluħ qabli dan. Da dan il-ftajim u li ju illi qed nippruvaw eh, niksbu affarijiet illi ma ksibniex fil-passat u nafu illi hemm oppożizzjoni kbira għal dan it-tip ta' fejn ftejmijiet għax ma nixtiequx aħna li noqogħdu nilagħbu bis-servizzi pubbliċi. Aħna dawn l-affarijiet ibeżżawna u Eh, il-Kommissjoni mhux qed tikkonvinċina, aħna qed nibżgħu bil kuntratti pubbliċi u x'nistgħu ngħidu bimbagħad bil-pagi, il-pagi kif ser ikunu affettwati b'dan it-tip ta' ftehim, ħajkollhom xi effett u nafu. Qed nibżgħu illi hemm għax hemm 70% tal-forza tax-xogħol tagħna li jaħdmu fis-servizzi u dawn jistgħu jkunu influenzati minn dan il-ftehim. Allura nixtieq ngħaddi messaġġ ċar Eh, u nishtiqu, anzi, naddu messaċ ċaru għanna kunu kapaċi namlu għek, għanna nifutaw le, ma nishtiqux illi eh, ninnegozjaw bis-servizzi pubbliċi, ma nishtiqux nintroduċu listi pozittivi f'dan it-tip ta' negozjati, u fl-ħar mill-ħar maħniġ favur dan il-mandat, maħniġ favur negozjati tal-Kommissjoni, u ma naċċettawx li l-Kommissjoni Malmstrom tiġi għawek u tajdinna u titlob anzi eh, titlob l-approvazzjoni tagħna għan negozjati tagħha. Grazzi. L-Onorevoli Arno. Uh, Grazzi fil-kostituenza tiegħi il-kummerċ fis servizzi importanti ħafna l negozzi eh, Ir-Renju Unit li żed li jesporta servizzi fid-dinja iżjed mill-Istati Uniti dana eh, mhuwiex biss fatt dan huwa statistika tal-gvern jekk tapprezzaw l-ironija ta' dan kollu. Allura jina irrit eh, nasigura li qed inħarsu l-interessi tar-Renju Unit għaliex ta' qed nitkellmu dwar setturi li jimpjega 45.000 ruħ fil-kostituenza tiegħi u 12.000 ruħ f'Newcastle biss. E, issa, jekk nadottaw dan il-ftejim kollu, nkunu qed nirrekonoxxu illi tisa ser inkludi il-moviment ta' ħaddiema bejn il-partijiet illi jkunu inklużi f'dan il-ftehim eh, u bekke ifisser iżjed immigrazzjoni lejn ir-Renju Unit. Barra minn hekk hemm il-kwistjoni wkoll ta' ratchet clauses illi qed jagħtu prominenza li drittijiet tal-investituri iżjed minn dawk tal-gvernijiet. Irridu nipproteġu l-istatus tar-Renju Unit bħala mexxej dinji u jiena naf li tisa mhux se ħares dan id-dritt tar-Renju Unit. Grazzi l-Onorevoli Ilimis. Merci, Monsieur le Président. Grazzi, President il-kummerċ kollu, l-iskambju kollu ma bazati fuq l-argumentazzjoni nkella jkun hemm il-liġi tal-ġungla. Aħna hawnhekk qegħdin nisqu fuq l-importanza tas-servizzi pubbliċi, nisħu fuq l-importanza tad-data u l-protezzjoni u r-reċiproċità. Madanna kollu dik li l-problema fondamentali hija propju il-mod kif qed jiġu organizzati dawn in-negozjati fis-sigriet mandat li mhux ċar li huwa xi ħaġa essenzjali U fuq kollox b'din il bażi li kienet il bażi tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummerċ ta' wara l-gwerra li kienet użat l-esperjenza tagħha biex terġa' eh, tivvinta il-mod kif għandu jisir il-kummerċ skont dak li jisir fl-Istati Uniti. L-lum l-affert qed isiru bil-moħbi, bil mohbi ta' ċittadini, bil-parlament li għati xi pari l-emulaw ma jisma xejn. U mux dan il-mod li aħna sejr nexxilna il nerġaw noħolqu id-demokrazija u nixbu l-fiduċa lura ta' ċittadini. Bueno, pues ahora es el turno Tajjeb, mela issa naddu l-kelma lill kummissarja Malmström. jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President, Sinjuri, grazzi ta' din il-possibilità illi niddiskuti dan il-ftejim tant importanti illi qed ninnegozjaw. It-tisa jatina ċans li u opportunitajiet indaqs għal eh, kummerċ ta' servizzi għandu potenzjal globali kbir ħafna immanka l-Unjoni Ewropea li xaħna pjuttost miftuħa għal investimenti imma rridu nassiguraw ukoll li l-kumpaniji tagħna ikun jistgħu jinvestu lil il U l-ftajim GATT verament għanna bżon naġġornaw sabiex kun jinkludi realtajiet attwali ġodda. U sabiex ehm, naffaċċjaw xiftit mill-ċertezza legali li hemm bħalissa. Jiena qed naqbel il-kummerċ ħieles mhuwiex tajjeb minnu nnifsu huwa tajjeb bħala mod kif toħloq investiment u l-impjiegi, imma naturalment irid jiġi akkumpanjat minn ċertu regoli. Lantana huwa li dan il-ftehim ikun multilaterali u jina nifhem it-ħassib tagħkom għalhekk l-Unjoni Ewropea tant kienet ħerqana biex kemm jista' jkun iżżomm struttura miftuħa u inklusiva sabiex kemm jista' jkun iżjed eh, pajjiżi l qoddim jissibħu u kollox jgħambat fiħdan il-WTO. Il-fatt illi il ftajim tal-gatt ma jinkludix obbligazzjoni li wieħed ehm, jisieħeb fl-ILO ma jfissirx li aħna mhux qed nimbuttaw f'din id-direzzjoni, aħna dejjem kemm jista' jkun nimbuttaw il-pajjiżi li jidħlu f'ftejmijiet u illi eh, jiffirmaw il-konvenzjonijiet ewlenin tad-WTO qed inkomplu nagħmlu hekk. Dwar is-servizzi pubbliċi u servizzi audiovisivi, dawn huma dejjem esklużi mill-negozjati tagħna dana huwa ċar ħafna mill-mandat li għandna mill istati membri u ħareċ ċar ħafna anke mill jattu intom. Is-servizzi pubbliċi pal per eżempju l-edukazzjoni, l-kura tas-saħħa, l-forniment tal-ilma u s-servizzi audiovizivi dawn huma esklużi, dawn m'għandhomx bżonn jiġu privatizzati. U jekk ikunu privatizzati, m'hemm xejn f'dan il-ftehim laqas fit-titip u f'ftejmijiet oħrajn illi iżommu il-gvernijiet lokali u reġjonali illi jerġgħu jieħdu taħt idejhom dawn is-servizzi jekk jaraw li jekk hemm bżonn. Imbagħad ukoll id-dritt li nirregolaw b'mod li ma jiddiskriminax dan mhuwiex affettwat b'dan il-ftehim. Eh, jista' jkun hemm leġislazzjoni fuq standards ambjentali u tas-saħħa kif jixtiequ u dan mhux ser jinbidel. Dwar it-trasparenza. Kif rajtu, aħna ippruvajna kemm jista' jkun il-kontribut tal-Unjoni Ewropea jkun trasparenti ħafna mill-proposti tal-Unjoni Ewropea u il-taqsira tar-rondi ta' negozjati kollha eh, jittellgħu fuq l-internet u hemm aċċess għalihom. Dan huwa huma negozjati li qed nagħmlu ma' 22 pajjiż ieħor u legalment m'hemm l-ebda mod kif nistgħu nippubblikaw il-proposti tal-Peru, tal-Awstralja, tal-New Zealand, tat-Turkija, tal-Pakistan. Dana fidejhom dik għad-deċiżjoni tagħhom trid tkun jiena jiddispjaċini li iddeċidew li ma jkunux trasparenti daqsna, maħna m'għandna l-ebda jett li nippubblikaw il-proposti tagħhom. Kultant Eh, ikun hemm xi proposti jew abbozzi ta' proposti li b'xi mod jispiċċaw fuq l-internet imma dawn ma jkunux parti minn negozjati, jkun biss abbozz ta' pajjiż wieħed eh, kif semmejtu dawn kienu affarijiet li aħna mill-ewwel irrifjutajna. U aħna iżda ser inkomplu nippruvaw nżidu dejjem it-trasparenza u kemm jista' jkun naraw li intom involuti kemm jista' jkun. Finalment, bħal stati membri intom ukoll ser ikolkom vuċi f'dan kollu aħna qed ninnegozjaw it-tisa bażi tal-mandat li natalinna minn 28 stat membru u intom ukoll stajtu tkellmu dwar dan meta beda l-proċess. Jina qed inżomm f'moħħi wkoll it-ħassib tagħkom qed nikkonsidrah u se ninkompli nagħmel Kif ukoll it-ħassib ta' dawk li huma eh, mhumiex f'din is-sala. Pero jiena żomma f'moħni wkoll li għandna ħafna qatt fl-Unjoni Ewropea għad hemm miljuni ta' nies li għadhom blampik u l-ftemijiet bħattisa u ftemijiet oħrajn huma mod kif noħolqu l-investiment u tkabbir fl-Ewropa illi tant għandna bżonn. Allura hemmhekk għandna bżonn insibu bilanċ. Naħseb li bil-kontribut tagħkom għal din ir-riżoluzzjoni u bil-dibattiti li ser ikonna kif għattilkom bħalissem ronda ta' negozjati u li aħna sena ġornawkom dwara, naħseb illi bekk jirnexxinna nilħu ftejim u nilħu dak il-bilanċ illi eh, qegħdin titolbuna. U jena ikkun pjaċir tiegħi li nkompli eh, bid-diskussjoni ma'kom. Grazzi li Signor Redding tar-rapport tajjeb ħafna u grazzi anka lill kumitati li kunu voluti u anka l-Shadow Rapporters. Grazzi lill president il-ġdid. Uh, Grazzi, nerġaw nadu issa relatura l minuti, Signora Redding. Monsieur le President. Sur President, kif eh, għallu ħafna mill-kellima li smajna l-lejla, il-Parlament huwa maqut u qed jitlob trasparenza sħiħa, regoli kummerċjali iktar ġusti, ftuħ ta' swi iktar reċiproki, li drittijiet imħarsa u drittijiet għal konsumaturi akbar l-akbar gruppi politiċi edin jieħdu l-affarijiet fidejhom f'dan ir-rigward. Il-globalizzazzjoni u digitalizzazzjoni tal-ekonomiji tagħna huma realtà. Il-kwestjoni hija din. Aħna rridu li l-Ewropa tkun kontinent bla taxxa duty free u l-oħrajn ikomplu jipprofittaw ruħa minna il-tweġiba tagħna tkun ċara. Le, Le, aħna rridu nigdbu ir-regoli illum sabiex ma jkunix imbatu għada. Aħna rridu ftejim li proteġi l-kumpaniji li proteġi ċittadini u IVA. Aħna rridu bidla fil-politika mill-elezzjonijiet tal-2014 rieħ ġdid li qed rewwaħ fuq l-Unjoni Ewropea u l-Parlament huwa lest illi jibda jaħdem għaliex xek il-rakkomandazzjonijiet tagħna se jwassal iktar tkabbir, iktar kompetittività l-kumpaniji, safety net ta' ċittadini tagħna u għalek jiena nitlob l politiċi l gruppi li zommu la poċ qawwi illi urew waqt ix-xogħol fil-Parlament. Biss maġġoranza qawwija fil-plenarja se twassal għal teħid u konsiderazzjoni tal-Parlament Ewropew. Kif qal il-President tal-Kummissjoni inta bil-Ġermanis ein klares Nein zu faulen Kompromiss. Jiġifieri għajdu iva ċara li test għajdu le bitċar għal kompromessi. Grazie ħafna, Signora Redding.